l li jikkommemoraw l-ewwel ta' Lulju bħala jum ta' tifkira għal vittmi tal-massakru f'Srebrenica. Naddu l-ewwel għal Viċi Prim Ministru Sur Vondra f'isem il-Kunsill. Grazzi President. Fuq Srebrenica kif kulħadd jaf kienet reat massakru tal-bizza kien hemm iktar minn 8000 eh, Bosniak jimmarka wieħed mill-ar żminijiet tal-Bosnia Herzegovina tal-ex Jugoslavja kif ukoll tal-Ewropa kollha kemm Bla dubju hija l-ar atroċità li saret fl-Ewropa wara t-tieni gwerra dinjija. Issa l-insaw nħarsu l-ura naraw li stajna namlu iżjed u iktar malajr. Kienet membru tal-komunità internazzjonali, inkluż l-Unjoni Ewropea. Dinja ħasra waħna id-dispeċina ta' dan huwa l-obbligu morali, politiku u mantan u uman illi xaġa bħal diqat ma terġa seħħalek fil-10 anniversarju ta' dan il-massakru Aħna nerġaw nikkondannaw il-reati li saru u em, natu kondoljenzi tagħna l vittmi l-familji tagħhom. Ir-riżoluzzjonijiet kunsill 15 15-03-15-54 jibqaw rekwizit essenzjali biex inkomplu biex ikun hemm il-mixja lejn l-Unjoni Ewropea trasferiment tal-ajja. Ikompli jinkludu l-ġustizzja internazzjonali u danna ħajkunu ta' e, tribut tajjeb għal dawn il-vitmi kif ukoll pass li stabilizza u l-konsiljazzjoni il-konsil jibqa' determinat illi dawk illi jagħmlu dawn li huma responsabbli ta' dan il-qtil fis Srebrenika u Bosnia Herzegovina u l-Balkani tal-Punent iridu u eh, qudiem il-ġustizzja. L-istess waqt matul l-istorja l-integrazzjoni Ewropea u rrit illi taf it-taffi u id-dewi l-inġustizzji tal-passat għalhekk ekidu nibqgħu inħarsu lejn il-futur. L-Unjoni Ewropea hija il-fattur ta' integrazzjoni li ġabet il-paċi, il-fiduċja u l-prosperità fl-Ewropa. L-għajnuna li nejnu li l pulkani tal-ponent fil-mixa tagħhom li l-Unjoni Ewropea hija waħda mill-prioritajiet tal-Presidenza tal-Repubblika Ċeka fil-qasam tal-affarijiet balanin. Ir-rikonċiljazzjoni hija diffiċli jekk ma ssirx ġustizzja. Wara numru ta' snin issa wasal illi dan l-episodju nal-uħ. Intwara li ma' hemm lebda impunità għal dawn it-tip ta' reati li jsiru kontra l-umanità. Però xorta dan iddu u qudiem lajja sabiex il-familji tal-vitmi ikunu jistaw eh, jiffaċċaw il-passat u iħarsu lej il-futur. L-Unjoni Ewropea qed tagħmel dak kollu li tista' biex dan iseħħ. Però hemm ħafna xejn isir sabiex is-Srebrenica ma jibqax biss post li fakkarna f'dal massakru ma jsir ukoll post eh, tal-futur. Da ma sawx namluħ wahed najdu kollox għandu xieqsam u koll ma per eżempju l-elezzjonijiet tal pajis hemm ħafna affarijiet in kwestjoni. Il-futur ta' dan il-post nistgħu nassikuraw l-aħjar permezz tal-ħolqien ta' impjiegi u u eh, prosperità ekonomika. L-autoritajiet u l-Konsil tal-Ministri tal-Bosnia Herzegovina għedin jiprovdu investimenti f'dan il-reġjun. Sabiex ikun hemm rikostruzzjoni, kostruzzjoni, żvilupp tal-infrastruttura, promozzjoni tan-negozji, titjib ta' servizzi pubbliċi, proġetti ta' ritorsi sostenibli u l-edukazzjoni. Dawn l-isforzi kollha Zeru ħarġu ħafna ta' prominenza fil-konferenza li saret fl-2007. Din hija okkażjoni sabiex nappellaw għal aktar investiment f'dan il-belt u dan ir-reġjun huwa ta' importanza kbira lura li Sebrenizza ma tintasaqat u li l-isforzi konġunti komplu aħna kollha kemm aħna l-Unjoni Ewropea, l-Komunità Internazzjonali, l-lokalitajiet lokali rridu naħdmu mod kostruttiv flimkien biex intejbu kondizzjonijiet tal-ħajja fis-Srebrenica. Bek biss nkunu nistgħu naqsu tensjoni politika, noħolqu spazju għal dialogu u għalhekk nippermettu lil raba tal-vitmi biex ikunu jistaw eh, jimxu Din Dinja l-aħjar ħaġa nistaw namlu għal-vitmi tas-servizza. Grazie ħafna signora Ferrera Waldner. Grazzi President. Eżist membri fl-ulju tal-95 kważi 8000 raġel u tifel intaqatlu u sparixxew f'Serebrenizza. L-iktar rati għalin fid-dinja dan il-massakru sejħulu ġenoċidju. Waqt li komplu aħna nippruvaw insibu ġustizzja huwa tajjeb ukoll li nfakru l-vittmi u nuru kompassjoni mal-familji tagħhom għalhekk li naqas magħkom illum billi nappoġġaw din l-inizjattiva sabiex nirrikonoxxu il- 11 ta' Lulju bħala l-ġurnata ta' tifkira għal vittmi. Srebrenica hija simbolu ta' biża u terrur it-tifkira, it-tifkir li nfakru huwa eh, tawġieħ imma huwa importanti għaliex ma nistgħux ninsew li dak li ġara huwa importanti li nfakru lil dawk illi għadhom sissa ma jaċċettawx x'ġara verament hemmhekk. Ir-rikonoxximent ta' dak li sar fl-Ulju tal-1995 huwa importanti biex ikun hemm rikonċiljazzjoni fil-Bosnia Herzegovina u fil-Reġjun illi najdu li il-11 ta' Lulju ikun il-jum kommemorattiv għal vismi ta' Srebrenica għandu jkun passi lejn il-rikostruzzjoni. Ehm, Huwa dinja opportunità li ngħaddu messaġġ mhux biex illi infakru l-memorja ma anke bħala tama l qudiem tama ta' futur fl-ħdan l-Unjoni Ewropea bbażat fuq ir-riċerkonjazzjoni u intaffu il- il l-ġieħ Naħseb l-importanti illi kull min huwa ħati ta' dan jitfaċċja l-ġustizzja u jħallas tal-reqat li jagħmel hekk mhux aċċettabbli li għadda snin kollha il-sur il-ġeneral Ratko għadu jiġri barra. Aħna nilqaw il-kooperazzjoni tal-Bosnia Herzegovina mal-Ikti u kif tratta każijiet li ġi trasferit mit-tribunal għal ġurisdizzjoni lokali. Aħna nħedġu l-awtoritajiet biex ikomplu bil-sforzi tagħhom u naċċertaw li reati jiġu ikun hemm prosekuzzjoni tagħhom. Apparti il-ġustizzja tal- rati aħna nistgħu nofru ġustizzja wkoll lejn il-vittmi, ċoe futur aħjar għal rabba tagħhom li baqgħu ħajjin. Din hija l-aħjar ħaġa li nistgħu nagħmlu aħna bħanjoni unjoni Ewropea fil-Balkani tal-Punent. Aħna nixtiequ li reġjuni u l-pajjiżi tal reġjun jimxu lejn subija mal-Unjoni Ewropea. Aħna nixtiequ li l bazna Herzegovina tkun timxil qoddim u l-frontieri ma jibqgħux daqshekk importanti fiduċja bejn il-ġirien terġa tissedda. Aħna naffu li dinja triq twila imma l-istorja ta' tkabbita tal-Unjoni Ewropea turina li din il dan il-vjaġġ li triq hija tajba għal kulħadd. Aħna ma nistawx namlu ix-xogħol għal Bosnia Herzegovina Herzegovina tittamel ix-xogħol i u tipprova tilħaq tiffaċċa l-sfidi imma ħajr nexxiela aħna ħanejnuha biex jirnaxxiela. U daqna juri illi il-vitmi jirbħu lil dawk illi għamlu reati, grazzi. Europejskich Demokratów głos zabierze pani poseł. Fissam li pipi idi senador il-Sinjura Doris Pak. Grazzi President, Sinjura Komissarju aħna ma se naċċettaw li ġa konna triċitajiet bħal dan wara li għaddejna mit-tieni gwerra dinjija, ħadd qatt ma kienet jimmaġina li dana jerġa' jiġi jiġri imma reġa' ġrat. Ġrat f'nofs snin design, snin wara li waqal ħajta Berlin, ħadd qatt ma kien jista' jimmaġina dan jista' Min Minkejja dak illi ġara kien hemm żbalji minn ħala internazzjonali wara snin saħ illi għalqu għajnejhom. Dana kollu fisser illi kriminali bħal bħal ġeneral spiċċaw laqas bistras u qudiem qorti. Minkejja l-ġenoċidju u it-tnadi it-tiletniku li sar min qed jaħbih il mira dik min għalfejn ma tressaqx qudiem qorti dan. Kull min qed jaħbih għandu ħtija daqsu. Fil-fatt, għadha ta' ma nis fil-Bosnia Herzegovina li eh, għadhom għadajin nu bil-ħajja tagħhom normali, imma aħna ġen ikkonsidraw ukoll x'qed jiġri fil-Qrati Nazzjonali u mhux biss dak li qed jiġri fl-ikti. Inti naċċertaw li dawn il-każijiet ikollhom proċess tajjeb ġust. Qed insibu li ħafna drabi ħafna nies qegħdin jinsew imma jekk ikollna forsi din il-kommemorazzjoni nkunu qegħdin infakru u naċċertaw illi n-nies ma jinsewx dak li ġara minkejja li huwa diffiċli li wieħed jemmen li dana seħ. Dan jkun il-bażi ta' proċess neċessarju mingħajr ma nirrikonoxxu ir-responsabiltajiet tagħna għal dan il-massakru ma nistax nġibu l-paċi. U ovvjament in-nies il-ħatja jridu jitresqu qudiem il-qrati. Grazzi Sur Hawet. Grazzi ħafna President, Kummissarju. Kull sena fir-Renju Unit meta nikkommemoraw il-gwerer ta' s-seklu 20 nejdu illi kull filodu flasġija aħna nifakruhom għal ġenerazzjoni tiegħi, per eżempju l ġeratur tijaj kienu fil-tini gwerra dinjija, u anke għal ġenerazzjonijiet ta' dan il-kommemorazzjoni mhix hija xirqa mhux biss għal dawk illi servew fil-gwerer imma jfakruna wkoll għal dak li ġib magħha l-gwerra u ma' twiddiba għal ġenerazzjonijiet ta' warajna u salvagwardja għal paċi fis-snin ta' wara. Dik hija l-importanza, l ekki hija importanza l-infakru kif għaltu kummissarju lejla il-rikonximent huwa kruċjali biex ikun hemm rikonċiljazzjoni għal ġenerazzjonijiet tal-lum aħna kollha nafu Eh, eh, eh, dwar il-massakru li sar f'Srebrenica fl-1995 minn telef raġel u tifel musulman inqatlu tal-li kienu għadin ifittxu għazil illi l ġus ma' uġa għallu li għappost sigur. Din saħħet madwar 14 sanilu ma huwa ġust li aħna infakru il-vitmi u niftakru kol fil-avvenimenti u il-mibeda razzjali li waslet għal dan l-avveniment tal-bizza. Ix-xar li għadda grupp li fih iktar minn elf eh, membru inaqdu fuq Facebook biex jigglorifikaw dan il-ġenoċidju. Il-grupp li għandu is-sem li huwa jiġi traduċu tal ehm, Knife Wire Sebernicka. Ifaħru dak li sar. Il-libertà tal-ġeneral Vaġ Juri illi jgħat jinkoraġiċi li dawk li jishtiqu ikomplu għaddejjin jirġaw jisat u dawla reati li seħħew. Elf membru għadin nejdu fxar sħiħ li sieħbu ma dan il-grupp li infakru il-vitmi ta' Sabernitska naħdu messaċ għal daw in-nies li jigglorifikaw dawn ir-reati u ngħidu li aħna mussan permettu nippermettu li daw jerġgħu isaħħu li huma qegħdin waħedhom u iżolati fl-opinjoni tagħhom. ix li għadda loġiċi għalulna kif il- il-vitmi u il-raba tagħhom huma traumatizzati u qatt ma kellhom iċ-ċans huma illi jikalmu l raba tagħhom għall-aħħar darba. Idu naċċertaw li dan il-ġenoċidju ma jintessiex u dak responsabbli jitresqu qudiem iqrati, grazzi. Grazzi ħafna. Issa fissam l-għaldi. Signora Kacin. L-Unjoni Ewropea irrikonoxxiet it-tieni gwardinjija għandna memorja tifkira komuni sabiex nkun nistgħu nibnu futur komuni. Is-sebanizzaturi illi il-gwerra birda reġet seħħet kien tilet sniku tfal u adulti ġew maqtula. Srebrenica għanna u koll oqbet għal-massa din għardu infakruha rridu namlu parti mill-memorja kollettiva tagħna. U meta nkabru l-Unjoni Ewropea u nikludu koll il-Balkani tal-Punent, irridu naħdmu kontra il-ħtija kollettiva dak responsabbli minn dan il-ġenoċidju irridu jitresqu qudiem il-qorti tal-ajja, irridu jintefaw il-ħabs, irridu naħdmu fl-imkien biex nejnu l-nies fil-Bosnia, Herzegovina u Sabernitska. jiddu nejnu n-nis biex jħorġu mit-trauma tagħhom u jifaċċaw il-futur mingħajr il-qraba tagħhom. Nixtieq nirringrazzja Presidenza tal-li qed tappoġġa. L-ideja li nistiednu iż-żgħażagħ fl-Ewropa lejn l-Ewropa fejn huma jkunu jistgħu jaħdmu għal futur komuni flimkien mal-Bosnia Herzegovina. President interrompi ngħaddu s-sassur Horaċek. Aħdur. Grazzi ħafna. riżoluzzjoni hija ċara u turi u tuża kliem kritiċi lejn il-ġnus ma' l-istituzzjoni Ewropej. li tkun mekanizmu mekkaniżmu tajjeb ta' teħita deċiżjonijiet meta ma kienx biżejjed u ma waqaf xi diżastru ta' Srebrenica sal illum il-ġurnata qatt m'għandniex opinjoni uniformi. U dan huwa ta' ostaklu fir-relazzjonijiet tagħna ma' l-Ewropa ċentrali u tal-Vant. Il-massakru ta' Srebrenica ma' ninsewħ qatt U għalhekk aħna nappoġġaw l-inizjattiva illi qed tittieħed hawnhekk sabiex nikkommemoraw l-11 ta' Lulju bħala ġurnata ta' tifkira l-vittmi. L-istess waqt irridu niżguraw illi ikun hemm komprensjoni tajba minn żewġ naħat ta' xulxin u dan nista' issir biss permezz ta' analiżi tal-avvenimenti huwa inaċċettabbli illi in-nies ħadd għadhom jidderrew għat toroq U għacċar illi u għandhom jitresqu u dim il ġustizzja grazzi ħafna issa fis-semmi GUNGL is-sur Mayor. President, il-kelma Srebrenica saret famuża minħabba il-massakru ta' 8000 musulman fl-1995. Dak li baqgħu ħajjin u ma rigal għalina. Nishtiq nitlab li kommissjoni biex tfassal aktar proġetti, proġetti biex joħol u l-impiegi. Il-turizmu per eżempju nistaw nizviluppawh. Da m'għandux ikun biss post ta' tifkira. Ovvjament l-intervent umanitarju kien neċessarju. Imma kellu jkun ovvju sa' il-bidunet illi il-prezenza ta' truppi barranin se biss twassal għal tamiet firħa. it-truppi għalandizi kienu hemm ukoll. Użaw il-vitmi Mm, Dal-massakru ma suppox seħ il-President jinterrompi. Naddi issa sur Belder. Kulħadd għajjen palista kieġabkom zammu mal-ħin il-President. Grazzi President. F'Sebinizza. Tfakkarna f-biki kbir. Kien hemm nies li ma rridux imorru kienu jafu kienu jħossu illi qatt ma kienu ħaj li tfal taħħa kienu ħajġu lura. Ħafna nisa bkew it-telfa ta' tfal u l ġil tagħhom. U għadna niftakar il-vuċi tagħhom, għadna niftakar niftakru għam il-vuċi tagħhom. Issa l-Unjoni Ewropea qeda tħares lejn il-Balkani tal-Punent, Srebrenica għada emmek. Ija sinjal, rridu nippruvaw kif naffaċċaw ġu kwistjoni tal-ġenoċitju dakken għadak iż-żmien fl-1995 jiena kon naħdem eh, f'gazzetta ma' gazzetta Olandiża u jiena ħassejt ninnistħi nistħi minn dan il-kunċett bla sens vojt ta' safe haven. Bħala ċittadin Olandiż jiena għandi daw l istajr kollha niftakarom u nista' nikkumparhom ma' dawk li ntqaluli dwar it-tieni gwerra dinija. Grazzi. Grazzi ħafna. L-aħħar kellim għal-issa was-sur Stojanov fl-isem non alienjati. Aħna għedin nil-taqaw għawna kellum biex infakru reat mill-ikraħ li seħ ġenoċidju, traċedja f'din l-istorja riċenti tagħna meta naqra il-mozzjoni ta' rezoluzzjoni li ġiet proposta iżda nara li dan id-dokument jipprova jgħid biss nofs l-affarijiet li ġraw hemm ismijiet illi huma msemmin hawnhekk imma mhix qed nara l-ismijiet tal-Musulmani kien hemm Musulmani illi għamlu rejati wkoll f'Sebernitska f'dal konflitt terribli li seħ il-mixxej tal-forzi Musulmani ma jidher imkien hawnhekk. Fl-1993 fil-miliet kien hemm atroċitajiet ukoll fil-villaġġ Kristjan. Kien hemm ħafna villaġġi illi inqerdu minn dawn it-truppi forzi Musulmani u l-ismijiet tagħhom huma jidru kien hawnhekk ma nistgħux nibqgħu napplikaw l-ipokrizija hawnhekk meta jsiru dawn it-tip ta' reati. Isu dejjem il-Kristjani qatlu lil musulmani u qatt ma ġara versa din hija ipokrizija. Dawn il-vittmi qatt ma pruvaw jivverifikaw x'ġara fis-Sebenitska. Iva dana kien avveniment tal-biża. Imma din hija xi ħaġa li isseħ miż-żewġ naħat. U ma ninnix nippruvaw ngħidu lill-Kristjani il-President jinterrompi hemmhekk ukoll il sinjura Ibriskaġiċ. Dak li nistaw najdu f'żewġ minuti meta rridu niddeskrivu dak li ġara f'Srebrenica, rridu nitalmu eh, biex niftakru għax dawn il-fatti ma ġawx iseħħu. E, X'mant qalx fuq fu Srebrenica, kif nista' ngħid jien li twirid f'Bosnia U issa kieku ma kellix dik l-esperienza ta' dik il-gwerra diretta kif eh, nista, kif kont inkun nista eh, eh, nitkellem fuq dan is-suġġett anki fil-Parlament. Jiena naf l-istorja kollha mm, ta' ġara. Aħna eh, stennejna li d-dinja tagħti reazzjoni tagħha qudiem dawn il-fatti ma ħadd ma ċaqla ma wasalx għajnuna minn ħadd niftakar id-dem fit-toroq, niftakar it-tfal jajtu jibku niftakar tifel b'mod partikolari li malli difnulu l-loħtu kellu eh, eh, pratikament eh, jieħu l-ġenituri tijaw u jahrab mill-post tal-gwerra. Jena niftakar fil-kuġini tijaj u tziju tijaj ma ġo kamp ta' konċentrazzjoni. Laqas kienem litru ta' ħalib li stajtna stajtna til-tifel tijaj li kellu sena. E, jina niftakar dik is-sensazzjoni, dak is-sentimenti li wieħed ma jistax jiddeskrivih. Konna disprati, kien hemm agonija kienu qed narawx qed jiġri ma ħadd m'għamel xejn biex nevitaw din hija sensazzjoni eh, fuq Srebrenica hija l-istess sensazzjoni li eh, nixtieq nitkellem fuq fil-Balkani kollha u tikkalma l-ispiritu tiegħi il-fatt li l-Ewropa u l-Parlament Ewropew jixtieq jikkommemora dawn il-vittmi ta' Srebrenica għal ina kollha li konna vittmi ta' dak ta' dik il-gwerra Eh, dan huwa għarfin li l europa qed tajt il-verità, qed titkellem bis-serjetà meta edha tamel kull ma tista biex ma jerġax jiġri affarietek. E, e, Fil-Bosnia, fil-Ferzekovina, nittamaw u daw il-pajizi kolla ta' reġuni jistaw jisiru membri tal-Unjoni Ewropea l-unika e, ħaġa li tistaw namlu l-Unjoni Ewropea illi tevita li dawk jerġaw jisiru daw l-affarijiet. Signora Wallis, grazzi ħafna ta' kommenti tijak ta' poċċillu għal din l-inizjattiva. L-ulju għaddejna kelli l-privileġġ, l-obbligu u l-esperjenza u koll li nattendi fissem il-President tal-Parlament il-ċeremonja ta' tifkira f'Sebrenica. Dina kienet xi ħaġa li jiena miħan niftakar maħan insaqat. Eluf ta' nies illi e, nġabru hemmhekk f'taħt dik ix-xemx tikwita lulju imbikma ċeremonja ta' tifkira ta' ċeremonja ta' tfakkir u ta' eh, dweja. Aħna kollha bħala Ewropej għandna sens ta' deja vu ta' dak li ġara. Sens ta' kompliċità. Aħna kollha rajna fuq it-televiġin tagħna ix-xeni ta' qabel il-massakru. Aħna kollha għandna dik l-element ta' eh, nuqqas ta' sama li kollha ħassejna dakinhar qatt ma nistgħu ngħidu qatt ma jista' jsir dak ma jerġa' jsir imma nistgħu ngħidu li nistgħu nitalmu minn dak li ġara u ngħinu lin-nies jimxu l qudiem U dik illi għandha tkun din il-ġurnata ta' tifkira jiena qatt mi ninsa dik l-esperjenza qatt mi ninsa il-nisa, it-tfal, li l-tqajt maħħom dak iż-żmien u nittama li nistgħu ntuhom xi ħaġa pożittiva l-futur il-daw in-nies. Grazzi. Naddi issa għal the Eye. sinjora Plesniska. Nappoġġa kommemorazzjoni ta' din il-ġurnata bħala ġurnata ta' tifkira l-vittma ta' ġenoċidju u meta il-komunità internazzjonali ma intervenjiet biex tejn. Nasib dan jkun laqwa mod kif aħna infakru daw il-vitmi waqt dak il-massakru wara li waqgħet Srebrenica iktar eluf ta' nies inqatlu, ħafna nies ġew deportati u ħafna nisaw ġew stuprati manna ninsaw qatt din dawn l-atti ta' violenza waqt il-gwerra tal-ex Jugoslavja. Naħseb nittama li l-pajzi kollha tal- Balkani tal-punent jappoġġaw din il-jum ta' tifkira rridu nagħtu sinjal l ġenerazzjoniet li ġejjin biex ma jirrepetux l-istess bali. Nittama illi minnu ħati tella qoddim il-qorti sabiex ikunu jafu eżattament x'kien x'sar mill-raba tal mill-vitmi, anzi raba jkun jafu xsar mill-vitmi. Grazzi ħafna il-kelma li miss kjoġ jista' jxogħol il-mikrofonu. Aħna li nelbu id-diffikultajiet tal-passat u li nifukaw fuq il-preżent, aħna nistgħu nagħmluh dan biss jekk aħna niftakru fil-passat tagħna li niftakru f'din il-ġurnata Frulju dan huwa qatt simboliku importanti ħafna u permezz ta' dan l-att taħna nkunu qegħdin niftakru u u ninaqdu ma dawn il-familji li soffrew ħafna ħafna li tilfu l-raba tagħhom u jiena naħseb ukoll li jekk maħna ma jkunux attenti biżżejjed nistgħu nikkasaw atroċitajiet bħal dak li ġara Srebrenica. Bara minnek il-Balkani tal-Punent li fihom pajjiżi li jixtieq jingħaqdu magħna rridu nħedġom sabiex jagħmlu dan mill-iktar fis possibbli ħallibek ikun hemm iktar kooperazzjoni mal-Tribunal f'diħejk sabiex dan ikun possibbli u jkun possibbli wkoll illi nieħdu l-azzjoni li hemm bżonn f'dawn il-każijiet waħna ma nistawx. U l-kellim kien interrot mill-President. Grazzi ħafna sur kaċċ. Grazzi ħafna. Il-qraba ta' dawn il-vitmi Għedin jgħidu grazzi tal-li għedin tifmuna f'din ir-riżoluzzjoni. Nixtieq ningrazzja l kulħadd li parteċipaw il kull min parteċipa f'din id-diskussjoni. Ir-riżoluzzjoni mhijiex ħaġa li hija dedikata lill passat iżda dedikata lil dawk li għadhom magħna u għadhom jgħixu. Grazzi ħafna s-sur jirida. Na problema bl-interpretazzjoni. Excuse me, uh, we have some problems with the interpretation. Uh, we have the English translation? Uh, we don't have in... Uh... So please uh, try, please continue then we check. Este Tista tkompli? Odată necesitatea de a dezvolta capacitatea dan l-avveniment traġiku li jett jiġri jallimna illi aħna rridu noqogħdu konna l-kapaċitajiet li hemm bżonn f'dak l għandu x'jaqsam id-difiża barranija u l-politika tas sigurtà għalfejn għal din nejdu naw dan minħabba li huwa importanti sabiex inkomplu niġġieldu kontra l-ksur ta' drittijiet tal-bniedem, konflitti reġjonali, separatiżmu ibbażat fuq reliġjuż. Dawn huma kollha affarijiet li permettu atroċitajiet bħal ta' Srebrenica aħna għanna bżon li konna politika iktar b'saħħita ħalli kun nistgħu nivitaw li jsiru atroċitajiet bħal dawn. Grazzi ħafna issa nixtieq li nagħti il-mikrofonu li deputat Prim Ministru Kjoġbok. Sur President, membri onorevoli ta' dan il-Parlament, jiena nixtieq li nikkonkludi d-dibattitu tal-lum fuq Srebrenica. L-ewwel nett jiena nixtieq niskurakom milli l-Kunsill jibqa determinat illi dawk illi kommettew dawn ir-reati f'Srebrenica f'Bosnia Herzegovina kif ukoll fi bnadi oħra f'dan ir-reġjun tal-Balkani tal-Punent iridu iridu jitressu qudiem il-qorti. Aħna għandna missjoni hemmhekk qegħdin inkomplu nagħtu iktar għajnuna l-awtoritajiet. Srebrenica ħatibqa tkun lat sensittiv ħafna għal dawn il-nies u dawn il-qraba kif ukoll għall-Unjoni Ewropea u għall-Komunità Internazzjonali. Jiena nixtieq nieħu vantaġġ minn din l-opportunità sabiex nappella lil mexxej tal-Bosnia Herzegovina sabiex ma jużawx din l-esperjenza għal lanijiet politiċi tagħhom. Jiena naħseb li huma flimkien għandhom jaħdmu ħalli jikwidaw lil pajjiżhom mal futur aħjar. Importanti nevitaw aktar eh, atroċitajiet bħal dawn ka fil-Bosnia Herzegovina kollha kemm Din l-atroċità ġrat minħabba li ma kienx hemm biżejjed ehm, solidarjetà u għal din raġuni aħna rridu namda kollu nistgħu sabiex ngħinuhom jersu iktar viċin tal unjoni Ewropea. L-iktar passi importanti kien meta firmaw l-SAA, il-ftajim tal-SAA, bħala il-bidu l-ewel pass ta' dan il-proċess ta' subija, pero bżon ta' ħafna affarijiet iktar, ta' ħafna iktar kuraġġ, ta' ħafna iktar fiduċja sabiex aħna nsaħħu l-prospetti tal-integrazzjoni. Aħna u koll għanna obbligu għal dawn nies li mitu għal dawn il-fitmi li aħna ma ninsewx din id-data dan huwa kbir għal ġenerazzjonijiet futuri. Grazzi ħafna Sinjor Kummissarju Kirchbock. Grazzi ħafna Sur President, eżiz membri onorevoli ta' dan il-Parlament u Sinjura Ibrizavic. Jiena kont waħda minn dawk illi kontet nara televizjoni meta ġrad din l-atroċità u aħna ħsibna li safe haven verament ħajibqa' safe haven, però ma kienx hekk u jiena bħal ħafna nies oħrajn kont verament maħsuda minħabba dak li kien ġara u esperjenzajt mill-qrib dak li kienet jiġri. Jiena naħseb li aħna fl-Unjoni Ewropea tallimna bl-iktar lezzjonijiet ħorox. U fl-aħħar aħna tallimna u irrealizzajna li l-iktar ħaġa importanti għalli konna politika komuni eh, barranija u tad-difiża. Aħna rajna li minħabba li aħna maħniex maqudin, aħna permettejna li jidru jiġru massakri u atroċitajiet bħal daw ta' Srebrenica. Jiena nixtieq nirringrazzjak lilek li jinti kontawek prezenti preżenti llum u li tkellimt dwar ir-rekonċiljazzjoni nista' nifhem li inti li tgħix b'din il-memorja naf li għalik hija diffiċli ħafna però nittama illi l-Bosnia Herzegovina bħala forsi membru tal-ġejjini tal-Unjoni Ewropea din forsi tkun xi ħaġa li tista' tagħmel tajjeb għall atroċitajiet li saru f'dan il-pajjiż. Grazzi ħafna, grazzi ħafna Sinjura Kummissarju, jgħid il-President. Jiena nista' narranna sitt proposti għal riżoluzzjoni preżentati mill-gruppi politiċi u l-vot dwar din riżoluzzjoni ħajsir għada dan kien dibattitu twil u nixtieq ringrazzjakom il-koll. Issa nixtieq nagħlaq dan id-dibattitu nringrazzjakom il-koll għal darba l lejli tajjeb il kulħadd.